tnejn qatt ta' deputati jew wieħed jew aktar gruppi politiċi li kollhom mill-inqas il-limitu medju jistgħu jitolbu bil-miktub sa' l-ħammis biex ikun hemm votazzjoni fuq id-deċiżjoni ta' dwar it-tneddija tan-negozjati jekk ma jkunx hemm talba ta' votazzjoni fis-sala dwar dan sa' deadline il-kumitat imbagħad ikunu jistgħu jibdew in-negozjati. Nixtieq nħabbar li skont artiklu skont regola 46 paragrafu 2 ta' regola niddikjara missib li żewġ proposti għall tanjon l-ewwel net fuq id differenzi ta' dikjarazzjoni, il-kompożizzjoni u e, t-toma tal-prodotti fis-swieq ċentrali tal-Vant u tal-Punent tas swieq Ewropej e, preżentata minn Dubravka Swika u disa membri oħrajn u mbagħad dwar l-screening tal-investimenti n-nejn fl-qasma strateġiċi din ppreżentata minn Daniel Kaspar u membri oħrajn. Dawn nirreferu għamar l-komitati responsabbli.